Eh, zjara pjaċevoli fosna għawnek naddu s-salvatazzjoni u l-ewel net għan votaw fuq it-talba tal-konsulta tal-Komitat Ekonomiku Soċjali vot favur kontra assenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal konsulta analoga fuq il-Komitat tal-Reġjuni voti favur, voti kontra assenzjonijiet għaddit. Naddu issa għall studio fuq tini qari skont il-proċediment simplifikat ta' pożizzjoni tal-Kunsill fuq il-Fond Ewropew għal refuġġjati għal perjodu 2008-2013. Nama l-ebda proposta ta' kontra u laqas ma' emendi Nejdu li pozizjoni ta' konsilli approvata. Naddu issa l-istudju ta' t-tini għali skont il-proċediment simplifikatu ta' pozizjoni ta' konsil fuq l-indikazzjoni ta' konsum tal-enerġija u rizorsi oħra minnaħa tal-prodotti li għandu mxasmu ma' l-enerġija. Ma kienxaw proposta li eh, tirrifjuta l-ebda menda l-ek il-pozizjoni tal-konsil approvata. Naddu issa biex nivvotaw fuq il-rapport tas-sur manka fuq il-budget ta' emenda. L-ewwel nett, l-emenda wieħed votazzjoni nominali maġġoranza kwalifikata, votazzjoni miftuħa. Se cierra la votazione. Votazione maluqa. L-emenda maddiċ. Naddu issa għall-istudju tal-proposta ta' risoluzzjoni u għalna votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Se cierra votazzjoni. Votazzjoni maluqa il-proposta e Approvata. Sì, tiene usted la palabra? Iva, t-tkellem. President, it darba li l-tamir tiegħi mhux qed jaħdem jekk joġobkom ħudu azzjoni, grazzi. Ara l su xun ekipo. Iva, se nibatu li xi ħadd biex jgħinek.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 aħna din situazzjoni aħjar nistgħu ngħidu hekk meta nqablu ma' sena l-oħra. Hemmhekk fil-kwittanza tajnija biss fl-aħħar tas-sena f'Novembru. Issa għadin natuha sitt sitxur qabel u għalhekk jidher illi il-parlament fl aħħar mill aħħar irid jikkonvinċi lill l illi jagħti id-dokumenti il u dan fi żmien illi jkun tajjeb. Issa, rċevejna dokumenti tas sena ta' qabel. Din hija sitwazzjoni ta' kriżi eh, bejn il-Parlament u l-Kunsill u dan qed jurina illi allura rridu nagħmlu eh, pressjoni biex ikun aktar trasparenza għal dak li ndhom x'jaqsmu eh, il-budgets u l-infiq u ovvjament irrid ikonna kollaborazzjoni aħjar dan l-aspett. Jorbodu! Grazzi Tsuċana kif nti Balon t-tkellem u koll, Badu. Xin dasan waqt, thank you. Iva, mx qed nil magna si għaj. Għazit problemi, maċi? Yes. Si, tambien li enviamos un, un equipo. Issa nibatu xaħat li l-ak u kol, mela biex jinek. Sawa, naddu issa Għall-istudju tal-proposta tal-deċizjoni fuq l-approvazzjoni tal-ġestjoni ma' xemendi il-Komitat tal-Budget jgħat jiproponi li din id-deċizjoni tiġi posposta. U għalek ħan sottomettu din il-proposta għal votazzjoni nominali. Iġifiri niftemmu sew dawk li jishtiqu li jsegwu din il-proposta tal ta' komitat tal-budget irġi jivvotaw favur u dawk li le irġi jivvotaw kontra. Il-votazzjoni miftuħa. Se cierra votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Il-proposta maddeċ u għalek l-approvazzjoni tal-ġestjoni hija għaddit. Konċessa. Naddu issa fuq il-rapport ta' Sur Mikolaxik fuq il-kwalità sikurta tal-organi umani li ħajkunu għat-traspjanti. Sur Mikolaxik. Dziękujem, dziękujem pan predseda, kolegyne kolegovia. Dnes je veľký deň deň pre európskych občanov pre európskych pacientov prijatím tejto direktívy o darovaní a transplantácii Mju importanti dan bl-adozzjoni ta' din id-direttiva biex bekk ikun possibbli illi il-familji ikollhom eh, livell aħjar ta' għajxin ta' ħajja dawk il-persuni ġifiri li stennew għall-organi U għalek nappella l-appoċ ta'kom għal din il-mozzjoni. Grazzi għall appoċ minn qabel. Tenemos! Grazzi ħafna, rapportew, ranna zewċ emendi. Għan votaw issa fuq l-ewel blok, il-blok numru 1. Voti favur, voti kontra, sensonijiet, għaddit, it-tini blok. Jaqan u naddu issa fuq Il-proposta kollha kemm voti favur kontra astensjonijiet approvata. Għaddit. U nivvotaw issa proġett ta' leġislazzjoni leġislattiva li mandi xemendi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Se cierra votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U dan ir-rapport tal-ekġi għadda. Naddu issa biex nivvotaw fuq il-kalendarju sas-sessjonijiet tal-perjodi ġifiri tal-plenarji tal-Parlament tal-2011. Min? Iva tista' tkellem. Fox, I press. Si, on, on a point of order, Mr. President. Mr. Fox, Point of order. Tista' tikkonferma illi l-votazzjoni għal emenda erba sejra twassal l ammonta viziti viżiti ġewwa Strasburgu Iżda xorta waħda jkun hawn 12 sessjoni ġewwa Strasburgu. Sir Fox. Grazzi Sir Fox. Ħanivvotaw. Sir Lenin. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sir President, Signori, kollegi. Ijat nara fil-lista ta' votazzjoni illi inti, Sur President, beħsibek tiddikjara emenda numru 2 namestibli. Jekk joġbok erġaħsiba din huwa korrett li artiklu 209 jipprepara illi dawk illi jkunu fil-parlament għat-tieni ġimma ta' marzu Issa dan ma jmurx kontra il-mozzjoni tal-grupp tiegħi. Il-mozzjoni tal-grupp tiegħi tfisser illi is-sezzjoni 10 tmur f'ġimgħa numru 11. Dan ifisser li ma jkun seduta plenarja fit-tieni ġimgħa ta' Marzu. U nixtiequ illi sessjoni parlamentari ta' Strasburgu tkun fil ġimma numru 11 u naħseb din tfisser li miex inammissibbli. Jekk jaġbok erġa' ħsibha sur President, grazzi. Grazzi Sur Lennon. Inti rajt li moħħi għax kont fil-fatt ħanajt mel dak li għadek kif suġġerejt inti, Sir Gondix. Sur Je serai très bref, Monsieur le Président. Il me semble. Fil-osor, Sur President Jiena nemmen illi minkejja l-formulazzjoni ambigwa emenda numru 4 kella tkun inammissibbli il għaliex tmur kontra trattati u serġaw tajt l-interpretazzjoni ta' trattat illi inatat moċċar mill-Orti tal-Ġustizja ġewwa l Lussemburgu tajt kamandu jkun hemm sessjonijiet ġewwa Strasburgu naf li hawn minn forsi mhux għal qalbu b'dan, iżda it-trattati mhumiex ambigwi u l-Qorti ta' Ġustizzja ma tippermettinniex li nagħmlu mod ieħor. Ejna ddu għal-vot. Qabel ma tivvotaw, nixinkom illi il-presidenza jidrila illi l-emenda numru 2 miex f'konformità ma' trattat tal-funzjonament tal-Unjoni u għalhekk il-Presidenza tiddikjara emenda numru 2 mhux ammissibbli. Artiklu 229 tat-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni jgħid il l-Parlament Ewropew u ħan nikwota jenaqat jekk kem bżon fit-tieni it-tieni eh, tlieta ta' Marzu. U fil-kalendarju tal-2011 għanna plenarja mis-7 sal-10 ta' Marzu. U bekk għadin nirrispettaw Artiklu 2.9 ta' trattat, emenda numru 2 tipproponi li dana jinbidel dan il-plenarja l ġimma ta' wara u jekk il-Parlament japprova din l-amenda, nkunna qed nerġgħu lura minn artiklu 229 u għalhekk din l-emenda hija ddikjarata mhux ammissibbli. Ngħaddu issa għalhekk għal vot fuq emenda numru 3, voti favur. Votamos ħan votaw fuq emenda numru 3. Voti favur. Si, signor Leni. Ejdina, sur Leni. Herr President, es tut mir leid. Sir President, jien jittispiċini ħafna, iżda. Miż sekk sempliċi l-kwistjoni. Huwa minnu fil-fatt dak li inti kwotajt minn artiklu 229 iżda ma jmux kontra l-emenda tagħna dan. Artiklu 229 huwa dwar jum wieħed f'Marzu. It-tieni tlieta ta' Marzu. L-emenda tagħna hija dwar il-ġimgħa kollha ta' Strasburgu l-erba' tiem. U ma tistax tipposponi Mhuwiex minnu ma tistax tbiddel il-ġimgħa. Inti qed tgħid li dan huwa namistibbli skont it-trattat isma niftit sulli dill-emenda qed toħloq kwistjoni illi tipikament tista' tkun eh, soġġett tal-interpretazzjoni. Issa aħna regolamentana ngħid li f'dawn il-każijiet l-aħħar kelma għall interpretazzjoni applikabli hija tal-presidenza u l-presidenza għal raġunijiet li għadni kif spiegajtilkom id-deċidiet li tiddikjara emenda numru 2 mhux ammissibbli għaliex tmur kontra il trattat eh, artiklu 229 ta' trattat u għalhekk kwalunkwe interpretazzjoni oħra hija Ah, rispettabli mela le imma il-presidenza id-deċiet, id-deċidiet. U issa nkomplu bil-votazzjoni u ħan votaw fuq emenda numru 3. Voti favur. Muy bien, señorías. Signori. Ħan votaw fuq emenda numru 3. Vot votazzjoni favur. Voto se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 Votazzjoni magħluqa. L-emenda maddiċ. Naddu issa biex nivvotaw l-emenda numru 4. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Se cierra la votazione. Il-votazzjoni malħuqa. L-emenda numru 4 maddiċ. U bekk naddu issa biex nivvotaw fuq emenda numru wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet maddiċ numru wieħed laqas. Naddu issa punt li mess. Iva?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 bliet oħrajn Ewropej ikunu diretti u ma jkunx hemm min ikollu jaqbad tlieta u jew erba' ajruplani sabiex jasal ġol-belt ta' Strasburgu li tolbok tieħu azzjoni, grazzi. Muy bien. Grazie, signor Salato. Grazie, signor Salato. Inkomplu. Biex nivvotaw issa fuq il-rizoluzzjoni, proposta rizoluzzjoni ta' Komitat tal-Ambjent li għandha xtaqsa mal-food additives li għandhom huma differenti minn kuluri jew colorants. Ja, danke Herr Präsident bei dieser Abstimmung. Grazie, Sir President. nistaw niddeċiedu b'mod dirett hawnhekk fuq din il-kwistjoni aħna tal-fema illi ma jkunux nistaw naqdu biċċi differenti tal ħan f'daqqa. Steak għandha tkun steak u l U l-perżu għandu jkun Ayuso. Presidente, eh, gra grazie President. Il-ċambina eh, huwa addittiv li nistaw nizaw biex naqżu l-laħan fl-imkien. Imma blebda mod ta' sikurtà elementari u teknoloġiku ma, ma jautorizza, però f'ċertu pajjiżi da jintuża. Jekk jaġobkom, jiena smajtkom l komissa għadu kwieti. Il-proposta l-emenda tal-MS tajt li l-laħam trattat minn din it-trombina trid tiġi irid ikun hemm it-tabelli adattati biex ma ningannawx l konsumatur. Xorta dinna nixtieq nitlob lill-Kummissarju jekk il komissarju Ewropea taċ tintrabat illi il-prodotti li għandhom it-trombina jistgħu jiġu konsidrati bħala imitazzjoni. Bis-saħħa dejjem ta' tikketti li jkunu adattati u dejjem skont ir-regolament tal-informazzjoni alimentari li tingħata lil konsumatur sabiex nevitaw l-imitazzjoni. Sur Kommissarju. Well, thank you, Mr. President, honorable members. Grazzi, Sir President, membri onorevoli. Meta nikkonsidraw l-autorizzazzjoni tal-trombin, il-Kommissjoni, f'kollaborazzjoni ma l-Istati membri kollha, ikkonsidrat il-rekwiziti kollha fir-regolamentazzjoni tal-additivi tal-ikel il-sigurtà jekk hemmx bżonn teknoloġiku aspetti ta' informazzjoni kif ukoll il-vantaġġi u l-benefiċċji lill konsumaturi dwar li ġena lefta konsidra l-isba kol ġat il-fat illi memx problemi ta' sigurta li ġena dwar li ġena ma nistax naqbel illi hemm riskju ola ta' kontaminazzjoni minn prodotti oħrajn bħal per eżempju l-kappoljat. Il-bżon diġaġi stabilit il-produzzjoni tal-enzima fil-fatt taħdem bħala stabilizzant. Din it-teknoloġija tiġi deskritta fil-Food Additives Regulation illi ġiet adottata propju mill-Parlament. It-tielet net l-aspett tal-informazzjoni, speċjalment it-ħassib espress fil-rapport illi l-prodott se jiri qarraq l-konsumatur, propju għaliex aħna konxji tal-riski ta' dan Dan huwa raġuni għala aħna fil-proposta tagħna hemm dawn ir-rekwiżiti illi fil-fatt imorru lil lin minn rekwiżiti normali tal-additivi. L-ewwel nett, il-prodott jista' jinbih biss ippakjat lest lill konsumatur It-tieni nett, il-prodott irid ikollu etikettjar żejjed u għandu jkun hemm miktub viċin tal-isem tal-prodott illi hemm prodotti differenti u għal stant il-konsumatur ikun jaf in-natura tal-prodott xini l-isem tal-enzima għanda titnizzel fil-lista tal-ingredienti. Jiena nenfasizza illi dawn ir-rekwiziti huma izziet mill-rekwiziti għal prodotti l-ingredienti oħrajn pal proteini tad-dem u additivi oħrajn jiżdiedu għall-istess san iżda illi għalihom m'hemmx rekwiżit ta' etikettjar miżżut. L-preparazzjoni tal-enzima diġa hija intużata fi stati membri oħrajn bħala għajnuna li proċessjar mingħajr ebda rekwiżit għal etikettjar. Il-proposta tagħna tiċċara x'inhi s-sitwazzjoni u tobbliga lill istati membri illi japplikaw il-dawn ir-regoli tal-etikettjar u bħala konsekwenza l-konsumatur se jkun iżjed informat. Il-konsumaturi speċjalment dawk l-iktar li għandhom bżonn appoġġ se jkollhom id-disponibilità ta' prodotti tal-ħam irħas il għaliex ħajkun hemm l-użu ta' biċċiet tal-ħam differenti Fl-opinjoni tiegħi dan huwa eżempju ta' żvilupp ta' settur tal-ikel illi minnu ħajħdu vantaġġ il-konsumaturi. Ma narax ir-raġuni għal dan għandna waqfuha u nispera li intom tifmu r-raġunijiet validi li jiena spjegajt għala dan ir rapport għandu jien jgħaddi mill-Parlament. Jiena għamilt impen qoddim il-parlament li mus senajt li n-nies xandom jiklu, iżda najdilom edin jiklu. Din il-pozizjoni tiegħi hija konformi ma dan l-impen. Grazzi. Grazzi Komissarju, naddu issa votazzjoni tal din il-proposta rizoluzzjoni illi ħassi permessa ta' maġġoranza kwalifikata u votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Se cierra votazzjon? Il-votazzjoni maluqa. Il-proposta approvata. Passamos ora. Passamos a votar. Passamos a votar il-informe. Naddu issa biex nivvotaw il-rapport ta' Sur Perejo fuq il-pjantazzjoni fuq il-donazzjoni traspjanti tal-organi. L-għannet ħanivvotaw fuq paragrafu 4. Voti favur. Kontra. Għamna kħadmu għati għalli deħ, għaja nerġu, ħanivvotaw fuq paragrafu 4. Voti favur. Kontra. Astenzjonijiet ħajkonna niverifikaw. Votazzjon miftuħa. Se cierra la votazione. Votazzjoni magħluqa l-emenda approvata. Naddu issa fuq biex nivvota fuq emenda numru 10, voti favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda numru 6, voti favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 7, favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa ħan votaw fuq paragrafu 13 żewġ partijiet, l-ewwel parti voti favur. Kontra astensjonijiet għaddit tieni parti voti favur. Kontra astensjonijiet ħan verifika fuq tieni parti votazzjoni miftuħa. Se cierra la votazione. Votazzjoni maluqa, t-tini parta, t-tini parti approvata għaddit. Naddu bissa biex nivvota fuq emenda numru 3, voti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, l-emenda għaddit. Nivvotaw issa fuq emenda numru 8, favur, kontra, stenzjonijiet għaddit. Emenda numru 4, voti favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 5, favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa, Paragrafu 22, dak favur? Kontra? Astenzjonijiet? <clears throat> Naħseb illi approva. Ah, ħan verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Se cierra votazzjoni. Votazzjoni maluqa u l-paragrafu 22 għalek maddix. Votamos l-emenda 1. Emenda wieħed, favur. Daw kontra. Astenzjonijiet għaddit. Naddu issa l-emenda numru 9. Daw favur. Dak kontra. Astenzjoniet għaddit. Nivvotaw fuq paragrafu 29. Daw favur kontra astensjonijiet nivverifikaw 29 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Nivvotaw issa fuq paragrafu 33, dak favur. Dak kontra, assenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 5. Sewa, sewa, għajja niverifikaw 33. Votazzjoni mifsuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddis, fil-fat. paragrafu 35 issa favur kontra astenzjonijiet niverifika 35 kol votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 35 għadda u koll. Votaw sa fuq emenda numru 2 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet Għaddit. Nivvotaw fuq il-premessa L. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw il-votazzjoni miftuħa. Se cierra votazzjoni? Votazzjoni maluqa għadda. Nivvotaw issa fuq konsidera fuq il-premezza numru N. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nasab li għanna l-istess maġġoranza ta' qabel fil-fatt. Approvat ġifiri għadda. Issa ħan nivotaw fuq il-risoluzzjoni kollha kemmi dak favur kontra astensjonijiet Għaddit. U għaddu issa l-punt li mess u dan huwa rapport ta' Sur Hawregi fuq l adezzjoni u tal-Unjoni Ewropea għal Konvenju Ewropea għal Protezzjoni ta' Drittijiet eh, tal bdilem u Libertajiet Fundamentali. Emenda li ta' favur kontra astensjonijiet maddiċ. Naddu issa għal emenda disa dak favur kontra Astenzjonijiet ma ditx u naddu issa għal emenda wieħed dak favur. Kontra attenzjonijiet, għaddit. Naddu għal emenda erba dak favur. Kontra attenzjonijiet, għaddit. Emenda 10 dak favur. Kontra attenzjonijiet, ma ditx Emenda 5 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 11 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. U issa ħan nivvotaw fuq emenda 12 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ, ħan votaw fuq emenda t-nejn, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. ħan votaw fuq emenda 13, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 14, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ Issa naddu għal-emenda sitta dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda seba dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 8 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ ħa nivotaw issa fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni kollha kemm idok favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Naddu issa għal proposta rizoluzzjoni ta' ħames gruppi politiċi fuq il-konferenza ta' revizjoni tal-Istatut ta' Ruma tal-Orti Kriminali Internazzjonali f'Sassir f'Kampala fl Mela, naddu għas-Sur li qed jipproponi emenda orali għal emenda tlieta Sur In Amendment 3, uh, President. F'emenda tlieta, Sur President, nixtieq imbiddel il-kelma notes bil-kelma welcomed. Għaw xaħat kontra din l-emenda orali tas-Sur Le. Sewa ma lissa nivvotaw fuq emenda tlieta bil-bidla li propona surħawit u ħan nivvotaw fuq żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Ħan nivvotaw issa fuq paragraf 11 l-ewwel parti dan ħan nivvotaw fuq żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra Astenzjonijiet. Għaddit? Issa, it-tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet, maddit. Għan votaw issa fuq amenda wieħed, vota favur, kontra, astenzjonijiet, maddit. Għan votaw fuq, anzi, Fil-paragrafu 11 parti 4 grupp ta' ħodor għandu emenda orali. Illi għadi għadha tidher fil-dokument hawnhekk. Hawn xi ħadd illi qed jopponi għal din l-emenda orali. Sawa, mela nivvotaw fuq paragrafu 11 er, inċis 4 fuq l-emenda orali tal-ħodor. Voti favur. Kontra astenzjonijiet. Għaddit. votaw issa fuq paragrafu 21 imman emenda orali għal darba ta' surħawet. Emenda orali? Din emenda orali edha u koll miktuba fit-test ta'kom. Għan xaħat li huwa kontra mawħat li qed japponi għalhekk li votaw fuq paragrafu 21 bl amenda orali dak favur kontra Għallu daqxej dejkom, dok favur. Kontra. Assenzjoniet, għaddit. Emenda 2 b'emenda orali tas sinjura Lohbiller illi u koll għandkom fit-test ta'kom għaw xaħat li huwa kontra din l-emenda orali tas sinjura Lohbiller le mela nivvotaw fuq emenda numru t-nejn per mibdula kif eh, għanna fl-emenda orali.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 Mela l-emenda orali meġiċ aċċettata u għalhekk għan votaw fuq emenda numru 2 dak favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Issa għan votaw fuq il-proposta rezoluzzjoni kollha kemmi dak favur kontra astenzjonijiet approvata. Issa, ħanif użaxxe, le, għanna sawa. Mela, ħanaddu għal ispiegazzjonijiet tal-voti. ħanaraw daqxej, mela. L-ewwel net fuq il-budget, l-emendi tal-budget, is-Sinjura Dotz. you.